issa inkomplu is-sessjoni li intemmet fil-20 ta' frar 2015. Il-minuti ta' seduta ta' frar huma disponibbli għandkom oġġezzjonijiet għas sessjoni ta' 25 ta' frar le tajjeb sinjuri fisem il-Viċi President Tajani għandi eh, aħbar x'nabdilkom. Jina tlabt illi ikunem fuljetti li jintqasmulkom intom deħlin fl-emiċiklu biex tkunu informati fuq ix-xogħol qed isir Mr. Tajani rigward dispożizzjonijiet ta' sigurtà fil-Parlament.